Ladies and gentlemen, please. Signori, jekk joġobkom sibu postkom, ħalli nibdew mill ewel għax s-sitta u nofs. In the European Union. Fl-Unjoni Ewropea fil-biċċa kbira tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea is-sitta nofs ukoll. Aħna nibdew dan is-smieħ pubbliku tal-Sur Kummissarju innominat Gunther Oettinger għal l-ekonomija digitali u s-soċjetà li huwa palissa viċi President tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli għal settur tal-enerġija. Merħba lill-Kummissarju nominat u merħba u koll l-kom il-koll prezenti għawnek f'din is-sala u għasmiħ publiku rappresentanti tal-industrija, uh, eh, NGOs, ġurnalisti. Grazzi tal-li ġejtu għalix huwa importanti ferm illi ħafna nies ikunu jistgħu isegwu dan ismiħ tal-komissarju nominat. Infakkarkom illi id-dibattitu se jkun streamed live fuq is-sit tal-internet tal-Parlament Ewropew. U merħba u koll lil daw kollha li qed isegwuna permezz tal-internet. Ftit informazzjoni fil-bidu aħna komitati konġunti, ġifiri l-industrija, ir-riċerka u l-enerġija, il-kol flimkien, umbat ukoll il-kultura u l-edukazzjoni. Is-sur Vice President eh, Ettinger huwa familjari ħafna mal-komitati kollha imma il-komitat tal-kultura huwa forsi element ġdid fil-ħajja tiegħu ta' kummissarju. Irrid ngħid ukoll li hawnhekk fis-sala għaw rappreżentanti ta' tliet kumitati oħra imko, ġuri u libe li huma imsejħin kumitati assoċjati. Għalhekk meħbar membri tal-kumitati kollha u u koll meħba l-kollegi minn komitati oħrajn għaliex dawn ismi huwa miftuħ għal membri kollha tal-Parlament Ewropew il il tiegħi tijaj huwa responsabli għal network servizzi, networks trans-Ewropej, komunikazzjoni, servizzi u kollox jaqa taħt il-portafol tal-komissarju nominat. Ħan fakkarkom fuq punti importanti ferm għal dawn it-tletzijat li ġejjin. it-tweġibiet nismawhom wara l-introduzzjoni. Il Il-komitat huwa ikkwalifikat biex ikun membru tal-kulleġġ. Umbat u ikkwalifikat biex iwetta il-dmirijiet illi u responsabiltajiet li se jaqgħu fil-portafol tiegħu. Intom, il-koll membri tal-Parlament Ewropew għandkom erba dokumenti li rċevejtuhom qabel is-smieħ. Għandkom il-litra eh, tas Sur Ettinger, is-CV tiegħu u dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji tiegħu flimkien mal-evalwazzjoni tal-Kumitat Ġuri il-kollegi tana mill-Kumitat Ġuri evalwaw il-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji tiegħu u it-tweġibiet għal mistoqsijiet bil-miktub maqlubin bil-lingwi kollha uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Għalek eh, kem tweġibiet għal sitt mistoqsijiet b'kollox. Issa, kif se naħdmu illum? L-ewel net stqarrija ta' introduzzjoni ta' mhux aktar minn 15 il-minuta mill-sur kummissarju nominat. Umbat ikollu kol 5 minuti oħra fl-axħar ta' dan ismiħ biex jikkonkludi umbat kif ġiddeċis mill-konferenza tal-presidenzi wara l-introduzzjoni tal-komissarju nominat se hemm ħin għal 45 mistoqsija minant il-membri tal-Parlament Ewropew. Aħna għanna ħin allokat tlet sijat u il-kol kemm aħna responsabli biex insegwu unżommu mal-ħin. Kull mistoqsija ma tistax iddum iktar minn minuta jiddispjaċini. Se nibqa' nfakkarkom imma issa diġà tafu illi għal mistoqsijiet għandkom minuta kull wieħed u il-komissarju nominati kollu żewġ minuti biex iwieġeb. Irrid narrafkom ukoll illi l-ewwel round ta' mistoqsijiet se jsir mir-rappreżentanti tal-gruppi politiċi. Umbagħad il-dibattitu tagħna isir b'mod illi naħdmu s-soltu fil-plenarja regola tal-proċedura numru 162. U l-aħħar punt ta' informazzjoni jekk intom tamlu mistoqsija tridu titkellmu bil-mod sabiex l-interpreti jifmukom u jkunu jistaw jinterpretaw il-mistoqsijiet ta'kom b'mod preċis għal daqsant u rakkomandat illi titkellmu bil-mod biex ma jkonniex problemi bit-traduzzjonijiet. Mela, dik kienet l-iktar informazzjoni importanti li rrit naqsam ma'kom se jkonna dibattitu skont il-prinċipju tal-ping pong iġifiri mistoqsija u tweġiba. Jena kontent ħafna illi l-lum jgħad bil-edha maġemp il-Sinjura Silvia Costa li hija il-President tal-Kumitat tal-Kultura u l-Informazzjoni li edha hawnhekk mana. Jena Silvia nishti illi nistidnek ta' xi kummenti tal-ftuħ. Grazzi Sur Buzek. Jiena nippreferi nitkellem bit-Taljan anki biex ikonna ftit diversità lingwistika. Anki jiena nixtieq nati meħba lil Sur Ettinger, Kummissarju nominat għall-Ekonomija Soċjetà Digitali, il-Kummissarju tal-Kultura l-Edukazzjoni kompetenti anke f'dak li rigwarda politika audiovisiva tal-medja u aspetti kulturali u edukattivi tas-soċjetà tal-informazzjoni li huma parti importanti tal-portafol tiegħu Aħna nishtiqu ħafna nisimaw inti kif beħsibek tiffaċċa l-sfida digitali b'mod partikolari b'referenza l speċifiċitajiet ta' kontenut eh, kulturali audiovisivi eh, online. Għalina huwa importanti li nigarantixxu l-ekwilibru u sinerġiji bejn interessi kummerċali u ekonomiċi ġifiri sfidi produttivi mill-banda l-oħra aspetti kulturali u edukattivi. Il-firda eh, ċara illi eh, għamel il-sur Juncker mill-programm Europa Kreativa zewċ, jġifiri l-qasama bejn zewċ kommissarji mandiex tnaqqas l-approċ holistiku mill-politika kulturali u audiovisiva fl-Europa u laqqas toħloq problemi operativi jew budgetari għal daw kollha li huma involuti jina nittama illi dan is-smieħ se jiċċara ħafna kwistjonijiet sensittivi li għadhom pendenti propju minħabba l-ħtieġa illi Eh, teżisti minħabba l-operaturi over the top illi ikunem kondizjonijiet indaqs għall-investimenti għall-operaturi ġodda u tradizjonali favur il-produzzjoni e distribuzzjoni ta' prodotti kulturali u audiovisivi. Jena nirringrazzja l-kollega Buzek tal-li eh, femu kemmu E, e, importanti dan ismiħ konġunt biex aħna nuru il żewġ suġġetti huma importanti ferm u ta' importanta indaqs fil-portafol tal-Kommissarju nominat Ettinger. Grazzi ħafna, Signora Costa, Signora President tal-Kumitat tal-Kultura, se tmexxi it-tieni parti tal-laqatana, jiġifieri mit-tminja il-qoddim Issa nibdew il-debattitu tana. Nista' ngħidilkom li bdejna propju fil-ħin. Eċċellenti. Issa nagħti l-possibilità lill-kummissarju nominat biex jiftaħ dan id debattitu kummissarju nominat għall-ekonomija digitali u s-soċjetà Sur Gunter Ettinger ek